il-rifugġati tagħna. Jiena nittama illi għada il-vot jisir u jisir mod pozittiv, dan huwa tmin ta' dibattitu il-vot għada u ħajser isir fin-nofsija. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda illi huwa dibattitu konġunt dwar eh, sistema Schengen il-twaqif ta' eh, sistema Eh, l-istabilment ta' mekanizmu ta' evalwazzjoni biex jissorvelja l-applikazzjoni tal-aki ta' Schengen. L-ewwel kellima ser ikun il-rapporter is-sur Carlos Coelho għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Signora Kommissarju, membri, onorevoli. Aħna fil-fatt ilħaqna ftejn dwar il-pakket ta' Schengen dak dal paket mhux eżatti xi xtaqna aħna għax aħna eh, għax il-talba tagħna ma ġietx aċċettata iżda xorta hemm progress dwar il-regoli il kif huma bħalissa dawn ser jipproteġu drittijiet ta' ċittadini tagħna sabiex jiċċaqalqu b'mod ħieles u nżidu il- il-ħarsin tagħhom. Sitt punti l-ewwel qabel kollox aħna għamilna valutazzjoni ta' sistema li mhux tibqa' tkun intergovernattiva iżda ser ikollha natura komunitarja wkoll. L-Unjoni Ewropea mhux biss ser tkun eh, biss eh, osservatur, iżda issa ser tagħmel valutazzjoni u anka follow-up ser tkun responsabbli mid-deċiżjonijiet illi jsiru fil-programm ta' valutazzjoni għal programmi annwali u multianwali u il żerat fuq il-post. Ser tipprovdi u kol eh, rapporti u wara dawn il-rapporti ser tkun responsabli li taddot taħħom dawn il-rapporti u tara kif jistaw jiġu eh, trasposti f'azzjonijiet konkreti. Tini punt. Aħna mhux qed ninsew il-frontieri interni dan eh, biss huwa eh, punt biex naraw jekk il-kontrolli interni ux qed isiru jew le fis-snin li għaddew rajna li kien hemm xi eh, każijiet f'xi stati membri fejn fejn dan il-punt ġi ġi strumentalizzat minn partiti tal-lemin. Tal Mm, Tres punt, minissa l-qoddim il-pajizi kandidati u il-membri ta' zona Schengen ser kolom jiġu evalwati bl-istess mod permezz tal-istess regoli. L-akki ta' Schengen għalek irid jiġi rispettat. Mux biss, eh, issa fil-punt, issa anka iktar l-qoddim fil-follow-up tijaw. Rabba punt, sistema eh, li hija bbażata fuq il-fatt illi Qabel il-kontrolli kienu qed jiġu mħabbra kmini, issa li ser jiġri huwa illi iż-żjara fuq il-post ser tkun possibbli u l-autoritajiet responsabli ser jiġu informati biss 24 sija qabel. Il-ħames punt qed namlu sistema ta' valutazzjoni ġdida iktar utli u sostanzjali sabiex tkun iktar effettiva permezz anka ta' miżuri iktar effettivi illi jipermettuna li konna valutazzjoni ċara ta' kemm qed jiġu infurzati ir-regoli ta' Schengen u li kulħadd jiġi kkastigat tal-azzjoni tiżina li jagħmel. Il-timijiet tal-gwardjani fil-frontieri ser jiġu utilizzati jekk ikun hemm il-bżonn tagħhom. F'każijiet serji eh, aħna fil-fatt qed nagħmlu ħafna progress fil-Parlament eh, b'mod partikolari għal fatt li sissa ma kellniex aċċess għad dokumenti eh, ta' Schengen. din miex sempliciment uh, din hija il-frott tal-ħidma tagħna kollha dan il-ftejmo tassew pass il-qoddim għal l-status quo li għanna palissa għalix ser jippermettilna illi ikonna sistema ta' valutazzjoni eh, iktar trasparenti. Nishtin ringrazzja kulħadd tal-appoġġ tiegħu illi Eh, enuna tul dawn il-negozjati jiena eh, kontent u grat għal partit kollha li kienu involuti anka dawk li ma kienu xaqblu miegħi u anka għal dawk li ser jivutaw kontra dan il-pakett għada. Grazzi ħafna is-Sinjura Weber għal erba' minuti. Eżis kollegi, kull sena starriċ isir dwar kif ċittadini ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u kull sena il-fuq minn 50% jgħidu li l-ikbar kisba tal-Unjoni Ewropea hija ċaqliq ħieles. Hemm raġunijiet validi ħafna għal dan. Meta qabel il-familji kienu mifruda minħabba frontieri, issa l fat li għanna zona illi fuqa nistaw u b'mod liberu tina sens ta' familja unika barra minn hekk huwa ta' benefiċċju kollha negozji tagħna. Allura għalix eh, domna nesitaw kważi sena u nofs biex nilħu qbil fuq xi ħaġa li hija tant apprezzata miċ-ċittadini Ewropej il-riżultat huwa sempliċi jista' komplikat fl-istess waqt l-approċċ illi tieħdet f'ċerta stati membri l-elezzjonijiet eh, li saru f'stati membri differenti waslu għal tibdil fil-gvern issa issa ninsabu għawek. Il-test fuq il-Schengen illi jiena rapporter tiegħu jippreżenta regoli ċari dwar reintroduzzjoni tal-kontrolli eh, ta' kontrolli fil-frontieri fil interni biex neliminaw is-sigurtà. Jiena jkolli nametti li kont nippreferi kieku qbilna 100% dwar dawn it-tip ta' kontrolli interni. Iżda du ma sarx żmien għal dan. Madana kollu jiena kontenta illi ċerta garanziji miżjuda u illi il-leġizazzjoni mhux se tkun użata b'mod ħażin. Issa l-affarijiet ġew iċċarati u fost is-salvagwardji wieħed irid eh, jikkunsidra il-testijiet ta' proporzjonalità biex wieħed qis l-impatt fejn konsultazzjonijiet u l-qad bejn l-istati membri affettwati mill-kontrolli fil-frontieri, l-opinjonijiet l ħarġet l-opinjoni li ħarġet mill-Kummissjoni u l-possibilità li jerġgħu jiġu introdotti dawn il-kontrolli fil-frontieri ser ikunu biss l-aħħar eh, l-aħħar xtajta l wieħed jirrikorri għalija jekk ikun hemm problemi relatati mal-kontrolli esterni. F'dak il-każ, però l-proposta ser tiġi min-naħa tal-Kummissjoni wara li tkun għamlet xogħol eh, fid-dettall u tiftix fid-dettall ta' min wieħed isemmi illi premessa ġiet introdotta sabiex inżommu eh, l-impenni tagħna tal-2011. U dan fil-sabiex ma inħossux illi persuni ġej minn pajjiżi terzi jkunu ta' teddida għalina. Eh, żmien illi illi għalihom ser jiġu introdotti dawn il kontrolli fil-frontieri ma jistawx jaqbżu ix-xarejn il-Kummissjoni ser tressaq qudiem il-Kummissjoni il-Kunsill u il-Parlament rapport annwali minn tal-inqas dwar dawn il-kontrolli interni. Dawn għandhom jinkludu lista ta' deċiżjonijiet kollha sabiex jerġgħu jintroduċu e, dwar deċiżjonijiet biex jerġgħu jintroduċu dawn il-kontrolli interni. Nixtieq ngħid kelmtejn ukoll dwar rapport ta' Sur Koeljo li jiena shadow rapporter tiegħu Jekk il-mekkanizmu ikun ibbażat fuq eh, revizjoni, il-sar eh, xorta tibqa' tkun il-Kommissjoni responsabli biex tieħu dawn id-deċiżjonijiet jew fil-komitoloġija jew waħda eh, hija stess. Iżda ima tistax tadotta dawn, ma tistax tipproponi dawn il-proposti minn ma tikkonsulta lilna. huwa mistenni illi kull kull deċiżjoni illi tamenda l-affarijiet ta' kif huma jridu jgħaddu l-ewwel quddiem hekk fil-Parlament u jekk jiġu emendati nittamaw illi skont artiklu 17 il-Parlament Ewropew ikollu dritt li jiġi konsultat qabel ma tittieħed qualsiasi deċiżjoni. Grazzi ħafna għannom tal fisem il-Kunsill is-Sinjura Crichton. Grazzi għal darbohra sur President, onorevoli membri, għal darbohra fisem il kunsill u l-Presidenza Irlandiża nixtieq ngħid illi jiena tassew kontenta li rnexxilna niksbu ftehim fuq dan il-pakett ta' Schengen fejn il-sistema ta' li ġiet adottata f'Ġunju tal-2011 ser titjieb sabiex f'sitwazzjonijiet eh, straordinarji eh, ikun hemm kontrolli interni f'każijiet eh, estremi. Dan m'għandux ixekken u ixejjen il-prinċipju ta' ċaqliq liberu fil-Unjoni Ewropea. Iżda sempliċement jisaxħax u jkompli jipromovi dan iċċaqliq ħieles. Dan huwa wieħed mill-kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea. Iċċaqliq liberu huwa tassew għal-qalbna u huwa ta' realtà għal 500 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ċittadini ta' pajjiżi terzi illi huma prezenti bħala eh, persuni li kunet jamu zjara fuq dan il-territorju ta' kull sena ċittadini tal-Unjoni Ewropea jikkonsidraw il-libertà ċaqliħeles bħala waħda mill-ikbar benefiċċji tal-Unjoni Ewropea, għalhekk eh, kien ta' sew importanti illi aħna ntejbu s-sitwazzjoni tal-funzjonament ta' żona Schengen Dan fl-imkien ma' mekkanizmu sabiex eh, nirrispondu għal tettit imminenti ser iwassalna sabiex ntejbu dik li hija trasparenza tal-operat ta' din is-sistema. Jiena ovvjament konxa illi n-negozjati dwar dawn il-miżuri ma kinux faċli. Bdejna bil-differenzi kbira li kienem fil-interpretazzjoni legali f'żoni differenti madwar ix-Schengen issa din il-kwistjoni issa ġiet indirizzata b'suċċess. Irnexxilna naħdmu fuq ix-xogħol li saru minn presidenzi qabilna u flimkien irnexxilna insibu soluzzjoni. Ikkonsidrajna wkoll l-opinjoni ta' kulħadd fil kien possibbli. U din wasetna wkoll għal dikjerazzjoni konġunta tal-Konsil Parlamentu l kommissjoni illi tiżgura illi proposti futuri tal-Kummissjoni sabiex jemendaw dan il-pakket ser jitresqu l-ewwel quddiem il-Parlament Ewropew mbagħad eventwalment quddiem il-Kunsill qabel ma t-test jiġi adottat. Hekk kif sar din il-proposta li għandna attwalment quddiemna. Nixtieq nirringrazzja lil dan il-Parlament minn qalbi bil-mod kif ħadem maħna sabiex nsibu ftejim. Nifhem illi l-opinjoni ta'kom dwar il-valutazzjoni ta' zona Schengen ġi votat, saret votazzjoni fuq fil-Komitat Libe u nittama illi eh, għada eh, il-votazzjoni tkun waħda pozittiva. Nishtiq nirringrazzja l-żewġ rapporters, eh, Signora Weber u Sunjur Carlos Quello illi l-impen tagħhom u l-ħidma bla edha dwar dawn il-proposti leġizlativi kienu kruċali sabiex nisguraw illi dan il fejm jintlaħħaq. L-għajnuna taħkom hija tassew apprezzata mill-Kunsill u mill-Presidenza hekk kif hija wkoll bla dubju mill-membri parlamentari oħra ta' din il-Kamra. Wara li smajt kontribut jiena ser nkun qed nistenna eh, bil ħerqa il kommenti f'dan id-dibattitu konġunt, pero sfortunatament jiena ser ikolli nitlaq ftit qabel għax il-lejna għandna trialogu dwar l-MFF. Pero mm, għal darboħra nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għannom tal komissjoni il komissarju Malmström. Malmstrom. Sur President, Sur uh, Ministru, Signora Ministru, Onorevoli Membri, propju sena ilu kan um, fi żmien ta' tensjoni kbir kien hemm tensjoni bejn tliet istituzzjonijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Issa però li għadda żmien u anka grazzi għal kooperazzjoni minnaħa tal-Parlament u e, grazzi u kol għal presidenzi differenti dik ċipriotta u dik e, Irlandiza sar nexilna nilħu ftejn fuq Schengen. Issa għanna l-odda li dejna sabiex intejbu il-zona Schengen. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, Sur Carlos Quello u Renate Weber naf kem dimtu mal-Shadow Rapporters għamiltu tassew bitċa xol imprezzabli. Kifettu l-implementazzjoni ta' dan il-pakket ser ġib bidna sinifikattiva kif ġiġa tafu ġiġa mekanizmu mekkaniżmu sabiex wieħed jagħmel valutazzjoni tal-akki ta' Schengen. Iżda sar qbil illi dan il-mekkaniżmu il mekanizmu il mekkaniżmu m'għandniex bżonnu kompletament, għandna bżonnu wieħed ġdid illi jizgura illi jekk ikollna kontrolli interni eh, ikkunu attrezzati aħjar sabiex nilqaw għat-teddid u jkun hemm follow-up. Il-mekkanizmu revedut ser iservi għal dan l-iskop. Fil-waqt il-nkunu iktar miftuħin. Bl-istess mod, bl-istess waqt, Il-valutazzjoni ser issir minnaħa tal-Kommissjoni flimkien ma l-esperti minnaħa tal-Istati membri. F'każ ikun hemm nuqqasijiet serji il-mekkaniżmu eh, jipprevedi illi jittieħdu deċiżjoni illi tittieħed azzjoni mirata ħafna permezz tal-gwardji fil-frontieri. Is-sistema wkoll tista' tirrispondi wkoll għal kwistjonijiet fejn l-azzjoni tagħna mhijiex biżejjed dan eh, sabiex niskuraw illi il-kontrolli fil-frontieri jisiru b'mod tajjeb u din is-sistema ser eh, tintroduċi b'mod temporanju il-kontrolli interni. Però dan irridu nifmu illi din ser tkun biss l-aħħar xtajta li nirkorru għalija. U eh, dan sabiex nisguraw illi il-problemi jiġu rizolvuti minar ma namlu wis impatt negattiv. Il-sistema ser kolla diversi vantaġġi fuq il-Parlament. Il-Parlament ser ikollu aktar ċans li influenza id-deċiżjonijiet fuq il żona Schengen u anka il-Kommissjoni u il-Kunsil esprimew il-rida politika tagħhom li konsultaw mal-Parlament Ewropew. Id-deċiżjoni tgħid jitbicċar illi il-proposti biex eh, il-proposti minnaħa tal-Komissjoni ser jiġu dejjem imbress għoddim il-Parlament. U dawn l-opinjoni tal-Parlament ser tiġi konsiderata kemm jista' jkun possibbli qabel ma tittieħed deċiżjoni. U naħseb permezz ta' dan kollu nistgħu ngħidu illi għandna lodda fidejna eh, sabiex intejbu s-sistema tagħna u dan jurina illi meta niddeċidu li naħdmu flimkien nistgħu niksbu r-riżultati li nixtiequ. Grazzi. Grazzi ħafna. Fissem il-familji politiċi l-ewwel l-Onorevoli Weber għal PPA, e. President, Kommissarju, Sinjor Kommissarju, Ministru, <clears throat> il-Presidenza Irlandiża. Iffinalizzat żewġ dossiers importanti din il ġimma dak tal-azil u dak ta' Schengen il-Presidenza Irlandiża kienet tkella suċċess ħafna fuq il-front tal-Home Affairs nispera li tkunu daqshekk ta' suċċess għall-MFF u dan ikun verament ikun tkun ħaġa tajba f'dak li għandu x'asama finanzi. Il-PPE jara l-erja Schengen bħala wieħed mill-iktar suċċessi tal-Unjoni Ewropea. Aħna dejjem eh, eh, konna champions f'din il-fdan fuq da suġġett. In-nies jivvjaġġaw fil-Franza, Litwanja, mal-Unjoni Ewropea kollha nafu illi hemm eh, populisti li jgħidu li ma bżonn Schengen, hemm bżonn li nopponu u aħna rridu nopponu dawn il-pożizzjonijiet eh, populisti Ix-Schengen jitlob iktar sikurtà u mhux inqas sigurtà dan u l-messaġġ li aħna nagħtu permezz ta' leġiżlazzjoni li ġiet riveduta u riveduta u approvata llum. Il-vuċi -pop, il populista fl-Ewropa hija dik il-vuċi li titfana fi żminijiet eh, tal-antik dan war nittamal dan u rapport oġġettiv, neutrali u li jiġi studjat b'mod kritiku u vvettjat xiuħut jistaw ma jkunux kontenti li dan ix-xogħol għadda l-Frontex imma aħna nħossu li dan huwa dinja triq il qoddim issa xi kritika il-kod deċizjoni tal-Parlament Ewropew meta niġu għall evalwazzjoni ma ġietx rikonoxxuta għaddi ma nistax nifhem il għaliex il-Kunsill ma adotta il-Kunsill adotta pożizzjoni bħal din qed jiddefendu ħafna l-kompetenzi tal-Kunsill u jagħtik l-impressjoni li l-Kunsil ma forsi ma jrix trasparenza, verament ma nistax nifhem għaliex dan għal kasu nispera l-Parlament Ewropew fil-futur ikun jista jitlob li jkun hemm iżjed ikun jiġu rispettati iżjed drittijiet. Issa fissem il soċjalista l-Onorevoli Enċu. Grazzi ħafna, President, l-ewwel nishtiq nifraħ kemm iż-żewġ rapporters li huma għax-xogħol li wettqu fuq dat dossier f'daw l-aħħar sentejn biex jaslu għal dar riżultat. Nixtieq nibda billi ngħid illi dan il-ftehim fuq il-governanza Schengen hija xi ftit differenti minn dak li proponiet sentejn il kommissjoni Minkejja dan jiena naħseb li sar progress paragonat ma' situazzjoni preżenti il-modell intergovernanza wassal għall-abbuż fuq il-libertajiet ta' ċittadini biex iċċaqalqu fiħdan Schengen ixtieq inżid li dal-abbuż probabilment huwa eh, dak il-ħaġa żgħira li aħna naraw u l-ġestjoni tal-konfini u regolamenti tagħhom ġew ġew eh, injorati u kien hemm żewġ sistemi ta' evalwazzjoni waħda li kienet pjuttost rilassata u applikabli għal stat membri ferdan Schengen u kien hemm ora. Kien hemm sistema ta' evalwazzjoni oħra għal pajjiżi applikanti u din is-sistema tal-aħħar taħt il-metodu intergovernattiv waslet e, għal riżultati assurdi u allura ċerti pajjiżi bħal Bulgarija jew Rumanija e, ma settawx ma kellhomx aċċess għal Schengen waqt li kienu qed japplikaw l-ola standards ta' ġestjoni tal-frontieri fl-Unjoni Ewropea. Minkejja dan sar progress u l-rekord ġew applikati għal kulħadd u il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni dan se jkun issa se jkun iżet effiċjenti u ngħidu aħna Europizzat u għanna dis sistema ġdida ta' governanza Schengen li fi fiħdana ikun hemm evalwazzjoni għal tal-pajjiżi kollha u jaraw jekk kontrolli tal-frontieri interni jerġgħu xi jiddaħlu data oġġettiva u koll se titħol fl-istudju ta' da kollu da se jkun hemm ukoll il-Frontex. Għanna bżon pjanta segwitu koordinat mill-Kommissjoni fuq xi e, kull tip ta' ineffiċenza tiġi studjata. U sistema ta' deterrenti illi il-Komissjoni tista' ddaħħal b'mod kontrolli tal-konfini fuq livell temporanju u li tara u tikxef deficienzi seri. Parlament Ewropew se jkollu iktar rwol importanti u se jmonitorja il-proċessi kollha u jiġi konsultat f'kollox bħala mekanizmi bħala biex nala nixtieq nisħa għal pajjiżi u l-istati membri l-ora barra Schengen dan mhux se jkun biżejjed jekk il-mekanizmu ta' governanza ma jinvolvix ukoll id-dħul ta' stati membri ġodda. L-applikazzjoni li saret mir romania u l-Bulgarija ila, ila mwaqfa għal sentejn li m'għandix ta' samma regoli jew l-ispirtu Ewropew ta' kooperazzjoni tajba. U għadin ir-raġuni jien qed naħseb illi forsi nipproponi arranġament Ewropew ġdid għall-aċċettazzjoni ta' stati membri fih dan il-Parlament u nistenna l-appoġġ tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fiżem il-liberali ir-rapporter Sinjura Weber. Ma nafx hux żbalda, però nixtieq laħa nitkellem nixtieq ħafna il-President il-Presidenza Irlandiża peress li l-Ministru delwaqt titlaq u grata ħafna li wassal tal-konklużjoni ta' dan ir-rapport. Grazzi. Dak kien kienet ħaġa eżemplari. Interessata li tagħti tweġiba lill-Ministru, il-President lill-Ministru. Mela nistgħu nkomplu wara din id-diskors qasir is-Sinjura Ġdanoka għal minuta nofs di eżis Ministru, President, Kummissarju, kollegi, l-ewwel ħaġa. Grazzi li rapporters, Sur Kejlen u Sinjura Weber għax-xogħol u l-isforzi kollha tagħhom li damu ħafna biex waslu għal pożizzjoni tal-Parlament u li ġiet approvat is-sena ilu mill-Kumitat mil Parlamentari Libe. Daw l-isforzi sfortunatament ma kellhomx suċċess fil-grupp tal-ħodor sa mill-bidu e, appoġġajna il-ħidma fuq il-introduzzjoni il ġdid ta' kontrolli tal-konfini, eccetera. Aħna wkoll aħna kontra il-bazi il-revizjoni tal-bazi legali tal-leġislazzjoni Schengen li teskludi il-Parlament mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tanka jekk il-Kummissjoni ma seteċ eh, tiddefendi sew l-approċ il-Parlament Ewropew kellu jimexxi jibqa' miexi b'dan u dan dal-kompromiss mhuwiex tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar hemm referenza għall-immigrazzjoni illegali li mhix aċċettabbli għalina id-definizzjoni tagħha assolutament. Meta nieħdu kont ta' da kollu, aħna ma nistawx nappoġġjaw id-29 ta' Mejju l-użu ħieles tal-konfini li jiġu li jerġaw u daw il-konfini interni, da kollu jmur kontra l-ispirtu ta' Schengen, grazzi. Għas knevi. Grazzi, fissem il-grupp li l-onorevoli membru. Anzi, mannix mikrofonu għal-kellim. Għetjati, President. Fisem li sijar l-onorevoli Van Dalen. Meta jkollu mikrofonu. Nistaw niprofa mikrofonu jieħor. Għetjati, President. Aħjar dan Iva, jgħid il-kellim. Mela jaħdem. Grazzi. Grazzi, President. il ftajim fuq Schengen, l akita Schengen, joffri ċans għal konfini fuq għal eh, kontrolli fuq il-konfini maħna ma nix non daw fl-Unjoni Ewropea dan huwa prinċipju sakru. Da kollu jista daw restrizzjoniet jistgħu jkunu biss fuq sitwazzjonijiet rari ħafna bħal pereżempju atti terroristiċi li nabbolixxu l-gwardja fuq il-konfini għandha żewġ lati opposti. Għandek in-nies it-traffikanti li kollhom il-ħajja tagħhom iżjed faċli x-xogħol tagħhom u n-nisa sforzati għal prostituzzjoni ħin kollu. Il-Qorti tal-Internazzjoni tal-Ġustizzja qed tgħid li il-ġendarmerija Olandiża tista' tuża biss stampi ta' video għal massimu ta' disajn sija fuq il-konfini u dinja ħaġa ridikola. It-tneħija ta' verifiki mal-konfini forsi għenet il-kommerċieles imma mnita possibli u koll illi tamila għamlita impossibli li l-autoritajiet eh, tal-istati membri kontrollaw il-kriminalità organizzata. Schengen hija ħaġa waħda ma li jkollok il-konfini miftuħin li nkollu sempliċement mhix aċċettabbli. Grazzi. Sur Fontana għal minuta u nofs, grazzi President, ikolli ngħid li għanna dubi kbar fuq il-ftajim ta' Schengen li ġem il-ħuq, għax verament qed nifrontaw situazzjoni diffiċli ħafna fil-pajjiżi tagħna. Issa nifhem għaliex ma nistawx nwieġbu għal problemi fuq il-konfini meta għandek eh, flussi u tħul eh, espjetat ta' immigranti u dinja situazzjoni ħafna drabi tkun eh, tkun ħaġa pratika f'każ ta' emerġenza iva nistgħu ikollna kontrolli fuq il-konfini imma din ma nistawx nikwantifikawa, jek tkun xarejn iż erba xhur rajt, imma jek is-sitwazzjoni ta' emerġenza tkun itwal x'namlu. Mhux rari li jkollok sitwazzjonijiet fejn għandek nies li jmorru e, ġo pajjiżi oħra biex jisfruttaw u jabbużaw minn sitwazzjonijiet soċjali U fuq il-kriminalità xinajdu iktar diffiċli illi tikkontrolla l-kriminalità jekk m'għandekx kontrolli kif suppost fuq il-frontieri. Aħsbu biss per eżempju fil-pajjiżi, fil-Veneto, ipprovajna li nimpatrijaw persuni komunitarji il għaliex ma kienux qed iġiburhom sew. Imma aħna nħossu illi Schengen ikun tkun idea tajba jekk nkunu nistgħu nibatu lura ġo pajjiżhom ċerti nis li ma jiġibu xuhom tajjeb, grazzi. Köszönöm szépen a következő. Grazie ħafna, kellim li jmiss. Se jkun fisem il-xelluk maqut, il senjura Ernst ta' minuti. Qed isimawni qed saqsi iva. Signori, l-abolizzjoni tneħħija tal-konfini interni u l-verifiki hija waħda mill-ġabit tax-xewka tal-Unjoni Ewropea. Din m'għandix tkun għad-diskrezzjoni tal-Istati membri. <coughs> Għanna drittijiet fundamentali fih dan l-Unjoni Ewropea, il-moviment ħieles huwa fil-lista ta' daw id-drittijiet aħna għanna il klausula ġdida ta' emerġenza li tiġi implementata mill-Istati membri. Dawn ovvjament jużaw il-flussi migratorji bħala skuża biex idaħlu fis din il klausula migranti jintużaw bħala skuża biex jerġa' lura il-verifiki fuq il-konfini migranti se jsiru eh, scapegoat, so din hija mhijiex ħaġa nistgħu naċċettaw. Ejja nħarsu lejn il-fat lejn il-Konsilji jista' jirrakkomanda li verifiki fuq il-konfin jistgħu jsiru idumu għaddejjin għal sentejn. Dan mhux il-Parlament mhux qed jiġi involut mhux qiegħed fuq il-mejda ta' diskussjoni da mhuwiex approċċ komunitarju għax ġie esklus. Jien nixtieq nirringrazzja kemm iż-żewġ rapporters u għandi rispett lejhom ħadmu qatih fuq dan is-suġġett u ħadmu ħafna l-armajn sentejn għalmenu wissanna mekanizmu ta' evalwazzjoni li jassigura li jkun hemm bilanċ u ġustizzja bejn pajjiżi applikanti u membri eżistenti tal-grupp Schengen minkejja dan imma aħna ġejna mitfuqajn il-berra nispera li dan ma jkunx li qed noħolqu preċedent tal-diskussjoni tal-Parlament. Il-Parlament għandu is-setat tiegħu stess Schengen m'għandux ikun fidejn ix-xewqat tal-Istati Membri u ma nħoss li dan huwa kompromiss li għandna naċċettaw. Grazzi. Issa, l-onorevoli membru li jmiss, grazzi ħafna President, jina rezistejt Schengen għal minn okkażjoni waħda tista' tidher sabiħa fuq il-karti imma fil-prattika hemm problemi kbar. Grazzi għal Schengen għandna kriminali li jitħu fil-pajjiżi u Brussels zet ikun b'saħħtu li stati membri qed ikunu dajfa minħabba Schengen. Jekk inti jekk il-kriminali u l-kriminalità inti titikollok verifki u checks fuq il-konfini anka dawk interni Żgur li jekk inti jekk trid li pajjiżek eh, jintela bi kriminali u jkollok ċittadini li jħobbu l-liġi eh, li juru l-passaport tagħhom, il-passaport tagħhom x'problema għandek? Naħseb din il-ħaġa marret barra mill-kontroll u għana nwaqfu li schengen Grazzi ħafna il-kallimi li jmiss l-Onorevoli Matiev, żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, eżis kollegi. Bis-saħħa ta' xogħol ta' żewġ rapporters, ksibna żewġ affarijiet per rigward tal din ir-riforma l ewwel ngħid moviment ħieles ta' ċittadini ġie salvagwarjat eh, moviment ħieles li huwa dritt fundamentali u importanti għal ċittadini Ewropej dan huwa espressjoni tal-valuri Ewropej. Il-ċaqal ħieles ġili ġim semmi mi ċittadini nfushom bħala waħda mill-kisbijiet il-kbar tal-Unjoni Ewropea. M'għandniex issa noqogħdu dubitaħ Il-kontrolli fil-frontieri interni għandhom ikunu l-aħħar rizors li nagħmlu. Dan il-ftajim se jippermettu biex nżidu s-sigurtà taċ ċittadini fil- ġana Schengen. Issa għanna sistema ta' evalwazzjoni bħalissa jista' eventwalment ikonna wkoll evalwazzjonijiet mill-esperti li għamlu dawn it-tip ta' kontrolli. Apparti minn hekk ukoll nistgħu nieħdu l-miżuri biex insaħħu il-kontrolli fil-frontieri esterni tagħna b'mod li ċittadini ma jħallsux qares għal xi problemi li jista' jkun hemm. Jekk insibu problemi, l-istat membru relevanti jrid jaddotta pjanu jieħu l-miżuri jekk dan il-problemi ma jiġux solvuti allura b'mod temporanju jaf ikun hemm kontrolli interni biex inħarsu l-ċittadini tagħna minn flussi mhux mixtieqa. Ejja niftakru li din tkun xi ħaġa temporanja però u ristretta wkoll fl-istat membru wieħed u għandha tkun għal raġunijiet ta' sigurtà u biex niżguraw l-ordni pubbliku. Is-sigurtà ta' ċittadini tagħna għandha tiġi mħarsa jiena nemmen riferma tal-governanza Schengen hija pass tajjeb il-qudiem hija wkoll tajba biex niżguraw il-kontrolli fil-frontieri tagħna. Irridu niżguraw li konna zona Schengen sigura fejn iċ-ċittadini tagħna jistgħu jiċċaqalqu kif iridu. Dan il-pakkett kien suċċess ukoll bis-saħħa tal-interventi f'waqtom tal-Kommissjoni rapporters b'xorta ħażina l-Konsil b'xorta ħażina nerġa' ngħid il-Konsil ma tantx kien demokratiku f'approċċ tiegħu. Żewġ minuti Assur sur Goebbels. Sur President, fl-1985 jiena kont qiegħed eh, fir-raħal ta' Schengen għal-firm tal-ewwel ftejim li kena. U l-Ewropej kontent b'dan il-ftejim. Issa minħabba raġunijiet nazzjonali l-Istati membri jridu klawżuri ta' salvagwardja u jridu dan għabbażi tal-problemi li għanna bl-immigrazzjoni illegali. Għal-kem għanna nġildu dan il-fenomenu ma rridux inċedu għal politika ta' biża li tmur lura ura għazmin tal-2011. L-artiklu ċar hawnhekk ngħidu li għandu jkollna politika li tiżgura in-nuqqas ta' kull kontroll fuq il-persuni rispettivament minn nazzjonalità tagħhom meta jaqsmu fruttieri interna artiklu 78-79 ifasslu l-kondizzjonijiet imbagħad artiklu 78 tlieta jgħid li meta jkun hemm sitwazzjoni ta' emerġenza minħabba influss ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, il-Kunsel fuq proposta tal-Kommissjoni jista' jadotta miżuri provviżorji. Dan huwa aktar minn tajjeb biex nitrattaw sitwazzjoni eċċezzjonali, dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu però l-Istati membri f'dan ir-regolament huwa ir-repatriazzjoni biex ngħidu l-aktar Schengen. Lilin mill-proċedura ordinarja. Issa il-ftejm li ġimiksuk fit trialogu għandu salvagwardi fih xi wħud jgħidu dan id-dispożizzjonijiet se jippermettu l-Kummissjoni biex jibblokkaw xi ċaqli populista kontra l-Parlament, però l-fatt li l-Parlament se jiġi informat juri il-motivi ulterjuri ta' ċertu ministri. Jiena nibqa' ostili fir-rigward ta' dan kollu. Għanna ħafna aħna ħafna nies jaqsmu l-frontieri Schengen tagħna, min jista' jwaqqaf fenomenu bħal dan, min jista' jwaqqaf lil turisti kollha li jżuru pajjiżi bħal Franza u l-Italja, eċetera. Kif jista' jkun tagħmel dan? Jiena mhux sodisfat, jiena naħseb irdu ngħidu le għall politika tal-biża li qiegħda wara dan kollu. Grazzi Sir Goebbels, issa għal minuta waħda. Il-Onorevoli Sargentini. Grazie, sur president. Wara sena dwar din id-diskussjoni tal-evalwazzjoni u l-possibilità tal-elu tal-frontieri sanna proposta ġdida. Pero nek mux għadin nitnejk nċajtaw bħat Għaddu naraw għabbazi ta' xiex sen jieħdu deċiżjoni li naqlu frontieri b'mod temporanju. Hawnhekk għandna x-xewqa li ngħidu li ċittadini tagħna li qegħdin ikkontrollaw il-frontiera nazzjonali tagħna meta damux il-każ. hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn ngħidu aħna l-assisa tal-frontieri Olandiżi jistgħu jikkontrollaw il-frontieri tagħhom u ma jgħidu qegħdin jiġġieldu kriminalità. Ah, Ġieli jkun hemm influss ta' parsi ta' persuni perikolużi, però ma nafx jiena. Grazzi onorevoli Sargentini. Is-Sur Vlasak. Grazzi, Sur President. Kummissarju, Senjuri, ir-regoli ġodda ta' Schengen ġew diskussi bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kommissjoni l-aktar minn sena, issa ntlaħaq kompromess li jippermetti erba kontrolli interni li jisiru skont il-kas nejdu t-teddida numru 2 fil-pajis relevanti bħala l-axħar art u wara konsultazzjoni mal-Kommissjoni l-Stati Membri dan huwa li ksibna test huwa wieħed bilanċat naprezza il-fatt apparti minn hekk li aħna nistgħu nikkontrollaw jekk kontrollu mhux autorizzat qegħdin jisseħħu. E, ċittadini kontrollati batew bħala riżultat tal-kontrolli fil-frontieri Ġermaniżi. Għanna bżon inżommu għajnejna miftuħin. Il-żona Schengen hija waħda mill-aktar stejjer ta' suċċess tal-Komunità Ewropea. Però rridu niżguraw li jkun hemm kontrolli effettivi u rridu nkunu responsabbli. Is-sur Button. Is-sena l-oħra rajna li s-sistema Schengen tikkollassa taħt il-pressjoni tal-immigranti. U issa din l-idea li ndaħlu dan il-kontroll, revizjoni tal-regoli u attentat li nipruvaw nraqaw il-pannu bil-qaraħmar. Dan jemmela possibli li l-ftit pajizi kostanzi eccezzjonali ċertu kontrolli u għal periodu limitat ta' żmien. Kufet, nraqaw il-pannu bil-qaraħmar politika ta' frontieri miftuħin taħdem biss f'pajjiżi li għandhom situazzjonijiet eh, kulturali, ekonomiċi, eċetera, simili. Il-politika Ewropea attwali hija diżastru għan-nies normali u qed toħloq ukoll problemi soċjali kbar. Dan kollu sar fġieħ ta' politika ideoloġika u ma ma kienx deċiżjoni ta' ċittadini, ir-riżultat huwa l-kontinent Ewropew issa sar pajjiż wieħed, Stati Uniti tal-Ewropa, però fil-verità mhuwiex hekk. L-Unjoni Ewropea eh, ma tafx x'inhu jiġri eżattament fir-realtà. U r-realtà suppost għandha taħdem u dejjem taħdem. Grazzi Sur Batten. Mr. Batten. Grazzi Sur Batten, Sur Goebbels. kellek suċċess kbir hawnhekk għandek żewġ blue cards, waħda Mr. Goebbels u l-oħra miss sinjura Obermajer. Taċċettom, Iva? Mala fid. Monsieur le Président, Sur President, Sur uh, eh, għadu kif għalilna illi il-politika Ewropea f'dan il-kontest kienet disastru sħiħes. Issa nafu illi il renju Unit mhux parti mid-żona Schengen jista' jispjega li s-Sur Bettin għaliex hemm tant migranti emigranti illegali f'pajjiż li mhuwiex parti mid-żona Schengen? U issa is-Sinjura uh, Obermein. Grazzi ħafna sur President, bir-rispett kollu lej sur uh, Betten u bipoħra mill-punent tal-Europa bħala ċittadina tal-vant tal-Europa. Nista nsaqsikom jekk inti u x'qed terġa' taħseb u qed jerġa' jibdilkom fuq iċ-ċaqli kollu anka ta' e, ta' ħaddiema anka l-esta kapital f'dak il-każ jiena lesta illi nala e, il-frontieri kollha tagħna e, għal punent u nerġa' nirrifletti fuq il-pakket finanzjarju li għadni kif aċċettajt. Signor, Signor Gables, Iva, l-Unjon il-Renju Unit mhux parti mill-żona Schengen, iżda aħna xorta waħda mbatu eh, minn din id żona Schengen minħabba dawk l emigranti illi jifqu f'Kale u mbagħad wara jaqbżu fl-Unjoni Ewropea. Iva naqbel fil-Renju Unit din is-sistema hija dizastru sħiħ U il-problema mijiex biss fl-Unjoni Ewropea. Uh, u il-problemi li jeżistu fil-Renju Unit u miex kompletament minħabba l-Unjoni Ewropea. U bat, s-Sinjura Ob eh, Obermeier, aħna Eh, nemnu illi għandu jkunem kontrolli fuq l-immigrazzjoni, għandu jkunem kontrolli fil-frontieri, aħna ma rridux nuqafu l-immigranti mill-li jitħlu fl-Unjoni Ewropea, iżda irridu nizguraw fl-interess ta' ċittadini tar-Renju Unit illi jsiru kontrolli u jekk intom ser tikkontrollaw ċittadini forsi aktar faċli tamlu dan milli nikkontrollaw il-kapital, għax il-kapital huwa biss numeri jinsab fuq il-computers. Grazzi ħafna l sur Batten. Issa għal minuta il sur Obermeyer. Grazzi ħafna sur President jien ma nistax naqat maqom fil-ferħ li għandkom fuq dan il-pakket ġdid għal-zona Schengen. Eh, iva qed nippruvaw neliminaw il lakuni li jeżistu eh, u nippruvaw namlu il-frontieri tagħna aktar siguri iżda li qed nisbaljaw huwa id-deċiżjoni li nerġgħu nirrintroduċu il- il-kontrolli fil-fronti interni. Il-rizultat aħħari ser ikun illi l-istati membri ser eh, titħalla fidejhom appuntu illi jirġaw eh, jirġaw jintroduċu dawn il-kontrolli. Naħseb illi l-Kommissjoni trid tinvolvi l-pajjiżi eh, ġirin f'negozjati għaliex inkella ser namlu xi ħaġa iżda ser eh, l-azzjoni tagħna ser tkun tar twiss. Ehm. Grazzi ħafna l sur Oppermeyer, issa għal minuta u nofs is-sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sur President, ma nix dubju illi il rizultat ħari fuq dan il-pakket kien uh, wieħed pozittiv u nixtieq nirringrazzja lil rapporteurs Weber u Coelho għal uh, rapporti tagħhom. Kolli ngħid li nsegwejt mill-viċin din il-proċedura kollha bħala rapporter għal uh, revizjoni tal-aki ta', ta Schengen f'kuntesti oħra illi ġi saret votazzjoni pozittiva fuq u għara l-ewwel qari mingħajr l-ebda problemi. id żona Schengen tippermetti ċaqli ħieles u din hija waħda minn dan huwa wieħed mill-aqwa eżempji ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u juri ħidma li qed taħdem tajjeb bejn l-istati membri. Għalhekk is-suċċess ta' żona Schengen tiddependi fuq il-volontà ta' kull stat membru. Nafu illi l-azzjonijiet singoli eh, u individwali jistaw saħħu din is-sistema. U kull tip ta' dikjerazzjoni kontra ix-Schengen ma tarafx l-sports li saret minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Daw kollha illi jħossu illi illi wieħed jitlob id-dokumenti u għawek nerġan inaqat ma diskussjoni ta' l-immigranti illegali, forsi ma jafux eżatti kif taħdem din is-sistema u kif taħdem iż-żona Schengen. U mhux et eh, m'għandhomx għal qalbhom is-suċċess ta' din iż-żona Schengen Grazzi ħafna għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Il-blokkeo del pakete di asilo. L-imblok ta' dan il-pakket tal-azil, però u kol dak ta' Schengen. F'dawn iż-żewġ partit prinċipali l-evalwazzjoni ta' sistema Schengen u l-qafas legali għara tuqqajf mill-ġdid tal-frontieri fl-Unjoni Ewropea għal daqstant aħna nifirħu lil dawk li ħarġu dawn iż-żewġ suġġetti, però u irridu naraw daqsxejn Xi sera l-Istati membri eh, għal komissjon u koll parlament Ewropew li għedin jelġaw issaħħu eh, il-setat ta' l-evaluazzjoni ta' dan il-pakket daqshekk importanti għal kunċett tal-movement ta' tan-nies u speċjalment ta' ċittadini Ewropej għaliex dan il-pakket ra sena u nofs ta' negozjati bħala konsegwenza tal-pressjonijiet eh, populisti li irridu narġaw marru lura għal populista eh, sentimenti li ta' Lisbona xtaq jeqred. Il-bdil li sar b'mod unilaterali minnaħat tal-Konsil baqa sejra għal sena u nofs. Għal dasan li saridu naddu l-messagġ ċittadini tagħna l parlament Ewropew se jitratta din il-kwistjoni li kwalunkwe tibdil li jsir ta' din il-leġislazzjoni daqshekk importanti se jkun rappreżentat mir-rida ta' ċittadini li japprezza il-movimenti ħilsa ta' nies bħala wieħed mill-partijiet l-aktar importanti tal-operat ta' l-Europa. Grazzi ħafna issa għal minuta il-Sinjura Keller. Grazzi ħafna, Sur President. Sinċerament, jina ma illi din ir-riforma ser iġib vantaġġi ċittadini Ewropej, anzi hija raġuni oħra li xi xanna nagħlqu l-frontieri frontieri esterni li kulħadd jista' jara u kulħadd ukoll jista' eh, jifem li tkun ta' diffikultà illi wieħed idaħħal fih emigrant, eh, fi f'dak il-pajjiż partikolari ħafna ma dana kollu d-deċiżjoni xorta għandha tibqa' fidej l-istati membri għal-kem il-ħalsi il-ċirkolazzjoni ħilsa tal predmin hija priorità tal- u kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Għawek qed nitolbu eh, iktar impenn iżda nistaw nejdu li fl-aħħar mill-aħħar ma rnexxilniex nagħmlu riforma demokratika ta' zona Schengen li huwa l-pilastru ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lis-Sinjura Keller għal minuta is-Sur Bilan. Grazzi ħafna, Sur President. Bla dubju, iċċaqliq ħieles tal-bnedmin huwa wieħed mill-pilastri tal-Unjoni Ewropea dan jippermetti li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jgħixu jaħdmu fi stati membri oħra. Restrizzjoni temporani wieħed jista' jifhimhom b'mod partikolari fi żminijiet ta' teddit imminenti bħal pereżempju teddit terroristiku, però dan għandu jitħalla fidej l-istati membri. Sfortunatament għandna xi tħassib dwar il-fatt illi insaħħu il- um, il-kontrolli tal-frontieri interni għal raġunijiet ekonomiċi jiena nħoss li dawn m'għandhomx bażi u mhumiex konformita mal-prinċipji ta' l-Unjoni Ewropea. Nħoss illi mhuwiex fl-interess ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, nemmen illi wieħed ma jistax jifhimhom. U anka Eh, minħabba il-benefiċċji eh, li l-immigranti jġibu magħhom huma jgħamlu jikkontribwixxu ekonomikament għal pajjiżi li fihom ikunu jirrisjedu. Iva, rridu però nsaħħu il-kontrolli fil-frontieri esterni. Hemmhekk iva. Grazzi ħafna l sur Bilan, issa l sur Salavrakos. Grazzi ħafna sur President Platupju hija nkun qed insaħħu iż-żona Schengen issa hemm xi effetti negattivi. Jiena nħoss illi hemm bżonn illi niżguraw is-sigurtà fl-Istati Membri u dan jiddependi biss fuq l-azzjonijiet tal-Istati Membri mingħajr ma jkollha fejn tintrometti ruħ l-Unjoni Ewropea. Jekk jekk huma jħossu li għandhom saħħu il-kontrolli fil-frontieri, Eh, dawn jistgħu jagħmlu hekk. Qed ngħidu li nixtiequ nsaħħu l-kontrolli fil-frontierista kif ser nagħmlu hekk. Eh, l-istati membri taż-żona Schengen ser ikollhom iċedu ftit minn dik li hija l-deċiżjoni personali tagħhom dwar il-frontieri fil kontrolli fil-frontieri. Mbagħad fir-rigward tal-Greċja pereżempju l-ekonomija ta' pajizu, u l-istrutturi soċjali huma kompletament eh, kisra attualment u eh, sfortunatament fil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-immigrazzjoni eh, mhux qed ikun hemm biżejjed sim tal-pis bejn l-2007 u l-2011 intefqu biljun euro f'dawn il-żoni sabiex naffaċċaw il-problema tal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna l-Sur Salavrakos. Issa, is-sur golli xin sa pawek mana? Le? Mela, f'dak il-kas, mm, għal minuta u nofs is-sur, is-sinjura Gall. Sur President, Sinjura Komissarju, Eżis Membri Parlamentari, il-ftejim li rnexxilna nastu għalih f'dawn l-aħħar ġimgħat qed jibgħat messaġġ ċar insaħħ insaħħu dik li hija waħda mill-iktar l-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea l-akki ta' Schengen wieħed nispera li l-akki sar issa aktar trasparenti. Nixtieq nirringrazzja lis-sur Coelho u l sinjura Weber għal ħidma plajeta tagħhom. Dan ma kienx proċess sempliċi, iżda sal-aħħar tiegħu it tlet istituzzjonijiet aċċettaw il riżultati u ammettew li dan kienu pass il qoddim sabiex ntejbu il-governanza fiż-żona Schengen għan illi għandu jiġi appoġġat għaliex issaħħaħ il-kizbid f'dan il-qasam ċittadini tal-Unjoni Ewropea li xnafu li hemm restrizzjonijiet meta dwar meta stat membru jista' jintroduċi eh, kontrolli fil-frontieri. Il-Kummissjoni wkoll tista' tkun aktar attiva sabiex tintervjeni jekk uħut minn l-istati membri ma jkunux jistaw jisaxħu eh, l-isforzi tagħhom għal fil-frontieri eh, esterni tagħhom ta' kull pajjiż. Para minn hekk huwa importanti illi issa qed nejnu ninfurzaw il-fiduċja bejn l-istat membri nemmen li din hija kruċali. Grazzi ħafna, Signora Gall. Tiene la palabra por un minuto la signora. Is-Sinjura Kijom għal-minuta waħda, grazzi ħafna, is-solidarjetà u fiduċa reċiproka permezz ta' sistema Schengen ġiet infixkila f'dan l-aħħar snin. Ma, ma kienx hemm prova fuq l-akkużi f'dak li għandu xieqsam maċċess għal benefiċċji pozittivi. Kenna għaw fuq id-dritt li njieħdu l iktar il-qoddim u għeddin għeddin nitkelmu fuq kamp ta' drittijiet ta' ċittadini li aħna nirrappreżentaw iridu nirrestawraw il-fiduċja reċiproka li qabel l-ewwel qabel kollox hija tfisser l-erja Schengen. Għandna nieqfu nagħtu t-tort il-pajjiżi viċini tagħna għal problemi tagħna. Aħna għandna bżonn ġestjoni aħjar tax Schengen. Grazzi ħafna. U issa l-kelima li jmiss Sinra Ford, il-kapacità li nikkontrollaw il-konfini tagħna hija parti, parti importanti minn dak li għandu xjati u drittijiet tal-pajjiż. L-awtoritajiet kollha kienu kapaċi identifikaw dawk li huma ta' riskju għaċ-ċittadini u għandna diversi eh, każijiet eh, xokkanti illi ta' persuni li kapaċi jirrilokaw minn pajjiż għal ieħor u huma ta' periklu għan-nies ta' madwarhom. L-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq il-valur tal libertà, imma irrid ikun hemm ukoll skambju akkurat tal-informazzjoni irridu niffaċċjaw b'mod kif suppost persuni li jkunu perikolużi u jrid ikollna forsi ikun tajnuna li jkollna eh, gwardji tajba u monitoraġġ fuq il-konfini. Grazzi Sinjura Ford, għal-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, President, jina nappoġġja u naqbel ma tlet rapport li huma parti minn dal-pakket għax jiggarantixxu il-moviment ħieles mal-Unjoni Ewropea kollha nixtieq li nara titjib li qed isir minn daw il-rapport l-ewwel standards. Stati membri qegħdin fix-Schengen u miktar rilassati minn pajjiżi kandidati bħal Bulgarija u Rumanija ma taħt is-sistema ġdida il-kundizzjoni tkunu għal kulħadd l-istess din ħadd wassal għal standards fil-istati membri li qegħdin fix Schengen u t-tieni. Ikun hemm monitoraġġ ta' kontrolli ta' monitoraġġ bħalissa eh, huwa e, possibbli jkun hemm kontrolli illegali mal-konfini għandna coaches li jwaslu e, eh, membri li jwaslu nies tal-Unjoni Ewropea minn min pajjiż minn stat membru għal ieħor. Issa jridu niċċekkjaw jekk dawn jkunux turisti jew le. Hemm ukoll idea ta' kontrolli interni illi jkunu mal-konfini interni u li jkunu iżjed stretti minn qabel imma il fejm tal-Kummissjoni Ewropea u b'talba li tkun saret lil kunsjell bl-approvazzjoni tal-Parlament. Allura jina naħseb dan huwa l-aħjar mod kif nipproteġu l-ordni pubbliku. Naħseb da kollu ħajwassal għal moviment ħieles fiħdan dan l-Unjoni Ewropea illi huwa indaqsat ċittadini kollha tal-Ewropa. Grazzi ħafna. s-Sinjur Makovej, u issa l-Onorevoli Morais għal stati jilni ġej stati membri, stat membru li mhux qiegħed fis-sistema Schengen u li eh, għandi e, valur kbir għal moviment ħieles nar qed nisma e, verament eh, qed nisma dawn id-dossiers id u nifmu l-oġġezzjoniet tal-wol tal-parlament u nuqqas ta' kod deċizjoniet u diffikultajiet ma rridu namlu verifika fuq dak li waslu għalih il-rapport estana u il-qabża li għamilna minn dawk is-sitwazzjonijiet li kellna darba għall situazzjoni qegħdin issa jina ċittadini li, man, li ġej minn stat membru fej aħna m'għandniex din il-libertà. Allura aħna nivvalorizzaw ħafna u għanna hemm kontabilità u trasparenza demokratika din mhix sitwazzjoni eh, perfetta veru imma is-sitwazzjoni is-sistema Schengen qed tirrispetta l-libertà mhix mhix perfetta kifet imma hija progress. Grazzi. Sur Moraes. kollox sew, qed isaqs il-President, skużani, ħsib li kelli jina ollejt il-blu kard bizbal tajt il-kelima. Mela minuta u nofs għal kellim li jmiss. Grazzi Presidenti, permetti li qabel xej biex nirringrazzja il-rapporter stana illi ħadmu ħafna biex jaslu għal riżultat li aħna għanna l-lum u li għet nitkelmu fuq anka il mekanizmu ta' valutazzjoni ta' monitoraġġ minnaħa tal-Komissjoni Ewropea flimkien ma' l-Istati Membri u l-Aġenzija ssir protagonista imma l-kapaċità wkoll biex nifmu li hemm bżonn jinbidel xi ħaġa qed nitkellem fuq id-dħul mill-introduzzjoni tal-Gwardja fuq il-Frontieri interni, eccetera il-ċirkolazzjoni ħilsa ta' ċittadini Ewropej mandi id-dritt ta' dan mandiġ titkisser u l-ħtieġa fl-istess ħin illi kienem problemi. Aħna u koll għaddejna minn momenti ta' tensjoni fost istati membri, momenti diffiċli, pal per eżempju, dik l imsejħa eh, rebbija arbija u fejn hemm diġà għażliet f'dak li għandu xaqsam ma biex il-problemi li naraw iċ-ċittadini l-lum kollha jistgħu b'mod tranquill jiċċirkulaw minn stat għal ieħor mingħajr ma jiffaċċjaw pulizija, mingħajr ma jqogħdu jippreżentu dokumentazzjonijiet, jiġifieri jkunu jistgħu jgħaddu minn pajjiż għal ieħor u hemm differenza allura llum minn dak kif konna qabel dawk li għedin jisimaw id-dibattitu fil-gallerija, verament verament irridu li aħna morru lura l-dinja li ma diċ teżisti, grazzi. Skurria, tila palabra por minuto i medio la signora Boskurt. Issa, il-minuta nofs l-onorevoli Boskurt. Mela, miex edaw, mela, inċedi issa l-kelma li l-kellim li jmiss. E, dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. Grazie president, signora komisarju. Libertà ta' moviment minnajr minnajr e, e, dokumenti hija waħda mill-ikbar provi u illi l-Unjoni Ewropea verament maquta m'hemmx dubju dwar dan qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq żewġ regolamenti l-ewwel li għandu x'jaqsam ma' proċeduri ġodda fuq l-introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli mal-konfini interni, dan huwa importanti ħafna għal-libertà ta' moviment. Nixtieq ċara nkun ċar fuq li dan it-tibdil jista' tindaħlu jinnemmen li huwa ta' riskju. Minix nifhem għaliex ġi suġġeritek minajr jien ħan vota favur għal żewġ rapport nek sa namel u għaliex għax nemmen illi f'dak li għandu xasam matħul miġdiet tal-kontrolli fuq il-konfini interni fuq koll evalwazzjoni dwar stat membru ikunx qed jirrispetta l-ħtiġijiet kollha, l-kondizzjonijiet kollha ma protezzjoni dawn kollha daħlu f'dan il daħlu fil-monitoraġġ tal-Kummissjoni Ewropea il-Komissjoni hija garanti hija l-gwardjana ta' trattati juna nemmen li l-Komissjoni għandha tkun kawta ħafna u taħares mill-qrib lejn dawn il-kondizzjoni kif qed jiġu rispettati. Jien irrid ngħid ukoll immigrazzjoni m'għandix titer bħala bħala skuża biex nerġgħu ndaħlu mill-ġdid eh, eh, eh, monitoraġġ mal-konfini interni. Inħoss, grazzi l-kellimni jmiss. Flashikova. Signora Flashikova, il minuta jek Zavedenie šengenského priestoru patrí medzi najväčšie úspechy Európskej únie. Grazie, President. Ovvjament Schengen huwa wieħed miġrajiet ta' suċċess kbar tal-Unjoni Ewropea. 62% ta' ċittadini Ewropej li ġew mistoqsija fi stħarriġ li sar qalu li huwa wieħed mill-ikbar ġrajiet ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea u għandu jitkompla. Għalhekk irridu nżommu bilanċ bejn il-moviment ħieles u s-sigurezza fil-stati membri. Kull stat membru rrid ikollu garanzija ta' din is-sigurtà. Is-sena li għaddiet kien hemm inċidenti fejn rajna li konna qed nipperikolaw il-libertà tal-moviment ta' ċittadini tagħna. Hemm bżonn li mmexxa l-affarijiet ħarir ħalli bekk ma nipperikolawx dawn iġrajiet ġrajiet ta' suċċess li għandha l-Unjoni Ewropea fosthom il-libertà tal-moviment. Hemm bżonn insibu l-kondizzjonijiet kollha, l-aħjar kondizzjonijiet possibbli biex nikkontrollaw il-frontieri, iżda dawn l-affarijiet irdu jsiru eh, f'każ ta' bżonn biss u mhux naqbdu ndaħlu l-kontrolli kif ġiġi. Għalhekk f'każijiet bħal dawn l-awtorità kompetenti għandha tkun il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew m'għandux jiġi esklus. Grazzi l-Onorevoli Mesaros għal minuta u nofs. Grazzi, President anki jekk bħala politiku kif ukoll bħala ċittadin Ewropew. Jiena nista' ngħid li Schengen huwa wieħed minn ġrejiet ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea. Għandna niddefenduh u għandna nsaħħuh. Fl-istess ħin rridu nħarsu l-prinċipju tal-moviment ħieles. Jekk aħna rridu nagħmlu regolamentazzjoni tal-kontrolli fil-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea, Dan tafux jista' jkun pass lura flok il-qoddim u nispiċċaw morru lura f'dak iż-żmien fejn kien hemm il-kontrolli ta' spiss u kienu xi ħaġa ta' normali u xi ħaġa ta' sekwit li ssir fil-frontieri interni. Iżda dawn iridu jsiru ta' darba biss, ta' darba fil u mhux regolari. Ir-tweġiba l-problemi attwali bħal muwa l-immigrazzjoni regolari miex li naqbdu namlu ħajt portira tal-ħadid jew ħajtabelli mill-ġdid imma rridu noqogħdu attenti għal valuri li huma fundamentali l-Unjoni Ewropea li fuq hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux immorru lura minn dan. Schengen huwa mod kif nistgħu naqdu il-popli Ewropej. Il-frontieri x'jagħmlu? jifirdu l-popli flok jaqduhom anke dawk li jetoħossuhom iktar imbeda mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna rridu nigarantixxu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u anke dawk l-Istati membri li mhux parti miż-żona Schengen kemm bħala trasparenza, sigurtà kif ukoll fuq l-ispirazzjoni tal-moviment ħieles. Il-President jinterrompi. President eh, Sur Kelly. L-ewwel nir nirringrazzja l-Kummissarju għall istqarrija li għamlet li tixtieq li l-Parlament Ewropew ikun involut aktar dan il-qasam. Importanti dan. Nifraħu ukoll lila u l-kallima oħrajn qabli fuq ir-rwol tal-Presidenza Irlandiża biex tmexxi dan id-dokument il qudiem u anke fuq tal-ażil. Xi ħaġa li verament napprezza jien. Il-Ministru Kella titlaq imma qalt li fil-bidu tal-Presidenza li ser tattendi kull darba li tiġi mistiedna, ma jien nixtieq ndaħal fil-minuti li diġà semma darba jew darbtejn il-Kunsill ma kienx preżenti, imma meta ma kinux preżenti ma kinux mistiedna din ir-raġuni il-Ministru Creighton kienet preżenti fl-okkażjonijiet kollha. Issa fuq din il-miżura, ħafna affarijiet prattiċi, ħafna miżuri li jagħmlu sens, jien appoġġhom, Schengen hija parti kbira tal-Unjoni Ewropea, nitkellmu dwar il-libertà tal-moviment, tal-kapital, tal-prodotti, eccetera, ma l-libertà mhix bla kontroll, irid ikun hemm kontroll fuq kollox. Mod partikolari fi żmien ta' ċirkostanzi eċċezzjonali. U l-mużuri proposti hawnhekk huma fil-fatt għal perjodi limitati ta' darba fil. Hemmhekk iva jagħmlu sens u naħseb li azzjoni unilaterali ta' massimu ta' ħames tiem hija xi ħaġa li tagħmel sens ukoll. U għalek naħseb li huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba li ħatati ħafna konċiljazzjoni l ċittadini u anke lill istati membri għalhekk nilqaħħom. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kelly. Minuta u nofs issa sur Engel. Grazzi, Sur President. Jidili li aħna għedin għoddim kontradizzjoni interessanti mux ftit għalix interessu l-argumenti favur Schengen u enormi kem fiħdan l-Unjoni Ewropea u anki barra minna u fl-istess ħin Issa, eh, ħin kollu nisimaw dubji dwar eh, dan il-nuqqas ta' frontieri interni fl-Unjoni Ewropea. U raġuni għal dan hija propju eh, l-imperfezzjoni l-ikbar difett li hemm fil-kostruzzjoni Ewropea li xaħna għadna ma integrajniex mod partikolari fost il u l stati membri li aħna biss spazju wieħed U bekk għanna nkunu u din hija raġuni għalfejn aħna maħniex qegħdin nagħtu biżejjed appoġġ lil dawk li ħarsu l-frontieri esterni tagħna fil-Greċja, f'Malta, u eh, jaraw il-realtà ta' dawk li eh, huma jgħidu u għalhekk dawn l-istati jixtiequ illi eh, jalqu it-territorju tagħhom flok ma jħarsu il-territorju ta' moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea jekk il-Parlament huwa kontra dak li ġi propost dak li aħna ksibna u għalbot bot ħafna minn dak li aħna xtaqna il-kollega Gebels u oħrajn semmiħdan dan għadna l-bot ħafna għaliex aħna għadna Eh, nemnu illi il-polizija tagħna ma l-aħjar, il-forzi ta' sigurtà tagħna ma l-aħjar u illi il-ġirien tagħna mhumiex kapaċi illi jagħtu l-istess livell ta' ehm, protezzjoni illi aħna neħtieġu aħna irridu nġestixlu dan l-spazju flimkien inkella Schengen se jibqa dak li hu bħalissa territorju battalja tal-kamp eh, tal-battalja bejnietna il-koll. Grazzi ħafna. Jawra. Grazzi, Sur Engel. Issa l-minuta u nofs l-Sinjura Panajatova. Grazzi, President, kollegi. Jiena nishtiq nifraħ l-rapporter Sur Coelho għal ftejm li ntlaħaq bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq it-regoli ta' governanza ta' Schengen u tal-li zamm il-pozizjoni tal-Parlament f'dawk il-negozjati tant twal u komplessi. Nelqa l-fat li fil-futur l-evalwazzjoni u l-monitoraċ bħala mekkanizmu ta' Schengen ser ikun wieħed Ewropew u mhux intergovernattiv. Flimkien mal-Kummissjoni u konsultazzjoni regolari mal-Parlament ifisser li s-sistema tkun iktar trasparenti u iktar effiċenti. Nemmen li regoli ġodda jisprunaw il-koordinazzjoni u l-sigurta fost l-Istati membri xe żona Schengen hija żona ta' fiduċa fuq kollox. Responsabiltajiet konġunti għall sfidi u ma dejjem aktar effiċenti, għalhekk nemmen li dan il-ftehim jevita li kriterji addizzjonali bħal dawk applikabbli għal Romanija u Bulgarija nevitawhom u tgħin dawn l-istati membri biex fl-aħħar mill-aħħar jissieħbu f'Schengen. Naħseb li bekk tixpruna l-valur ġeopolitiku ta' sigurta fil-reġun. Il-Bulgarija diġa minn issa iżomma standard zoljin ta' sigurta tal-frontieri u bħala zona, bħala membru ta' zona Schengen żguraw l-affedibilta u sigurta tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Nittama li dan l-argument ma napposponux iżejjed għaliex inkella nixħtu dubji fuq il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li żomma regoli u deċiżjonijiet tagħha stess Domin jista' jinkoraġixxi l-euroxettiċiżmu fejn aħna għandna bżonn iktar Ewropa minn qatt qabel. Grazzi. Sinjura Panjatova, issa proċedura tiegħi. L-ewwel fuq il-lista hija Sur Diaz de Mera. Grazie President, nirringrazzja lil Carlos u Renate Naħseb li għamenna progress ġmienna fuq dimensjoni komunitarja ta' Schengen. U anke l-libertà ta' ċittadini li jivvjaġġaw u jċaqalqu. Ħanżon fil-qosor għamil biċċa xogħol eċċellenti ħafna u ħdimt għatiħ fuq dan id-dokument, nirringrazzjawk ta' dan. Fil-qosor il-Parlament meċa tajjeb, il-Kunsill le. Il-Kunsill ma kienx flessibli, u beda jara samniħru biss matul il-proċess kollu. Il-Parlament, grazzi għalik, ser kollu aċċess għal tarif relevanti fil-qasam tal monitoraċ u l-evalwazzjoni tal-proċeduri ta' Schengen. Iżda l-fatt huwa li aħna neħtieġu niżguraw li aħna niġu konsultati fuq kwalinkwa riforma li tista' sostanzjalment taffetwa iż-żona Schengen musa noqgħod ndum mwis dwar dak li nistenna mill konsell il-Parlament ser jibqa' Sabajnej. Grazzi, President. Grazzi, Sur Diaz de Mera. Issa għal minuta l-onorevoli l Luhan. Jek jożbu. Grazie ħafna, President. Tajjeb li b'dawn iż-żewġ regolamenti ser intejbu l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Nafu li għaddim żminijiet ta' kriżi u diffiċli li nkontrollaw il-frontier ma hija ta' tħassib li xorta waħda ma tisir sejn fuq il-livell Ewropew biex insolvu il-problema tar rumanija u l-Bulgarija biex jidħlu fiż-żona Schengen. L-oppożizzjoni kontinwa ta' ċertu stati membri huwa abbuż li jmur kontra il-prinċipji fuq medda twila ta' żmien tal-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni ta' dawn l-istati uriet għal darba oħra li minkejja l-istati membri kollha għandhom responsabiltajiet konġunti, sfortunatament xorta waħda ċertu stati ma jgawdux mill-istess benefiċċji. Eżis kollegi, dawn l-ambizjonijiet populisti ser inaqru s-setta tal-Unjoni Ewropea u ser inaqsu l kredibilta tagħna fid-dinja. Ġala darba l-kondizjonijiet kollha ntlaħqu għal adeżjoni nitlob l-istituzzjonijiet responsabbli kollha sabiex jipproponu il-miżuri kollha meħtieġa biex nikkontribwixxu għall-estensjoni taż-żona Schengen u biex ma neqpaw sejrim din l-inġustizzja. Grazzi, Sur Luhan, issa l-minuta, Sur Zimka. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna l-rapporter u nixtieq nisħaq fuq il-fatt li id-żona Schengen hija waħda mill-ikbar ġrajiet ta' suċċess tal-integrazzjoni Ewropea. Punt importanti partikolarment fi żmien ta' euroxettiċiżmu dejjem jiżdied. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea japprezzaw u jagħtu valur lill-libertà tal-moviment u jarfu li hemm kontrolli fil-frontieri esterni u interni tal-Unjoni Ewropea li huma ta' darba fil, imma l-iktar ħaġa importanti llum huwa l-effettività tal-kontrolli u l-verifiki mill-stati membri li ħarsu l-frontieri esterni. L-istati membri jagħmlu dan mhux biss l-interess tagħhom imma anke fisem l-istati membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Għal-daqstent nixtieq nappoġġa b'mod partikolari it-tipi kollha ta' arranġamenti li qegħdin jimmiraw li jsaħħu l-effiċenza tal-kontrolli esterni. Fuq l-arranġamenti interni dawn qajmu ħafna dubi. Grazzi. Issa Signora Jazlowieska. Dziękuję Panie Przewodniczący. Przygotowany przez Grazie President. Il-mozzjoni leġislattiva mħejja mill-Kommissjoni turi li kien impressjoni minn ċertu stati membri. Is-soluzzjonijiet mhux biss jinfluwenzaw il-ħidma ta' żona Schengen, Schengen imma jpoġġu f'dubju l-waħda mis-sisin tal-Unjoni Ewropea, l-Moviment Ħieles għal ċittadini Rajna li raġunijiet politiċi u interni jista' jkun hemm xkiel għal valuri komuni tagħna, bħal pereżempju kontrolli inġustifikati fil-frontieri. Jekk dan taqbel miegħu, bil-mod il-mod dan il-kwistjoni ħat infirex mal-Unjoni Ewropea kollha. U għalhekk naqbel mar-rapporter li l-Parlament u l-Kummissjoni għandhom il-kollhom il-possibilità li jagħmlu monitoraġġ għal dawn il-kontrolli li jerġgħu jiġu stabiliti fil-frontieri. L-istati membri ma jistax ikollhom jittaħħari bla kontroll ta' xejn fuq dan u għalhekk rridu nżommu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-introduzzjoni minn ġdid tal-kontrolli biex ikollna regoli koerenti mal-regolamenti. Dan importanti għal ħidma ta' Schengen kemm pal kunsill kif ukoll għall-Parlament għaliex fuq kwistjoni bħal din l-istituzzjonijiet Ewropej biss jistgħu jgarantixxu ratifika ċara tal-eżentizzjonijiet u anke fejn jistgħu jiġu introdotti mill ġdid il-kontrolli fil-frontieri esterni. Grazzi l-Onorevoli Molzer. Grazzi President. Forsi niftemna ħażin jew inkella interpretazzjoni ġeneruża tal-viżi ta' turisti jew inkella provokazzjoni, min jaf. Iżda l-Italja ila toħroġ viżi fuq skala verament kbira dal-aħħar. Dan ifisser li xiren ta' luf ta' rifugġati qed jidħlu fis-sistema Schengen u din qed teddet is-sistema Schengen kollha u tispiċċa tkun falliment Greċja, l-Italja u Malta mhux kapaċi jipprovdu biżejjed sigurtà għal frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk mhux taf xejn illi qed naffaċċaw problemi b'nies li qed jidħlu fiż-żona Schengen. Barra minnek qed naraw iktar u iktar kriminalità minħabba diżugwaljanzi soċjali fiż-żona Schengen u għalhekk il-kontrolli temporanji fil-frontieri interni jistgħu jkunu tassawutli. utli. Grazzi. Issa Signor sinjor Kolarska Bobinska. Grazzi. Jiddispjaċini li l-lum flok net nitkellmu dwar l-adeżjoni ta' Bulgarija u Romanija fiż-żona Schengen qed nippruvaw niġġustifikaw u nispjegaw u nitkellmu għala il-kontroll li ġew introdotti. Dawn ftit stati membri rridu jidaħlu minn ġdid. Isna nagħmlu żewġ passi l-qoddim u mbagħad tliet passi lura ta' granċ fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li issa wasal iż-żmien li nibdew nitkellmu mill-iktar fis possibbli dwar li niftħu ż-żona Schengen iktar milli nalqoha. Jiddispjaċini wkoll nara li f'din il-proċedura kollha il-Parlament Ewropew ingħata l-ġemp. ir wol tiegħu ma ġiex apprezzat bisħieħ. Jiena nibżan li fi stadju ktar il-qoddim minħabba l-arranġamenti u t-tip ta' arranġamenti li saru bl-istess mod il-Parlament musar jiġi konsultat bizzejiet. U għalhekk ħan ikompli nappoġġa dan ir-rapport imma b'riserva kbira. Grazzi. L-aħħar kellim hija Sinjura Morvaj. Grazzi President. F'ċirkostanzi eċezzjonali u speċjali biss dan jista' jiġġustifika forsi xi eċċezzjonijiet għal din il-kisba li hija Schengen, imma mhux mod ġenerali, il-moviment ħieles ta' ċittadini fiż-żona Schengen huwa verament importanti, naħseb li l-Parlament dan jarfu. Nafu l-kontrolli fil-frontieri interni m'għandhomx jiddaħlu ħlief ċirkostanzi eċċezzjonali biss. U ħbib tagħna mill-vant tal-Ewropa ednilhom x'inhu neċessarju biex nidħlu għax intom palli kiku xi eh, ċittadini perikolużi ġejjin mill vant tal-Ewropa rod noqogħdu attenti qabel indaħlukom. Imma dan jala l-azlit li għandna qudiemna. għal daqstant xinajdu per eżempju dwar il-moviment ta' ħieles ta' ċittadini, manke tal-kapital ma tkunx tista' twaqqafhom F'kwistjonijiet ta' ċessjonalità anke fejn minn faqar diffiċli li tagħmel kontrolli ħafna affarijiet u kisbiet jispiċċaw jisfaxxaw fix-xejn u dan jispiċċa iwassal għal żona ħielsa ta' kapital mill-punent li jintilef. Għalhekk palli kiku qed ikunem sistema preferenziali tal-kumpaniji domestiċi. Grazzi, jgħid il-President, issa l-Kummissarju Malmstrom. President, membri onorevoli, l-ewwel fuq ir-Romanija u l-Bulgarija mhux is-suġġett tal-lum imma m'hemmx għalfejn tenni li l-Kummissjoni diġà qalet darba wara l-oħra li aħna naħsbu li r-Romanija u l-Bulgarija huma lesti biex jissieħbu f'Schengen u diġà żammu mal-kriterji tekniċi u rridu jkunu l-istess għall-pajjiż. Iżda l-Kunsill għadu ma kienx pożizzjoni li jieħu din id-deċiżjoni, nittama li hija minn l aktar fis. Il-ħolqien ta' Schengen bħalma qalu ħafna minnkom hija l-iktar kisba tangibli importanti fl-Unjoni Ewropea. 420 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea fiż-żona Schengen jimxu moviment ħieles u dawn jommontaw għal 1.25 biljun eh, vjaġġ kull sena. Li timxi mill passaport minn Finlandja per eżempju sa Malta, pallek ikku xejn għandha impatt kbir pożittiv suq intern. Minkejja li saru negozjati u hemmhom li qalu li xtaqna li nimxu il-ktar il qoddim forsi mhix mija fil-mija li rridu laqas jien naħseb hekk, imma huwa l-unika kompromess possibbli li kellna llum u nistgħu nkunu kburin għalih. Itina aktar possibiltajiet biex nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet fil-frontieri esterni, il-Kummissjoni ser ikoll aktar possibiltajiet biex tiżgura li l-Istati membri ma jkollhomx kontroll frontieri mhux awtorizzati fil-frontieri interni u jkun hemm dialogi ta' evalwazzjoni kostanti u anke bir-rapporti inkomplu nibnu l-fiduċa. Il-fiduċa kienet nieqsa wara kollox meta kena dan id-dibattitu politiku sena u nofsilu. Dan il-ftajim mill-libertà li tivvjaġġa madwar l-Ewropa mingħajr kontrolli fil-frontieri għandha tibqa' tiġi garantita għas-snin li ġejjin. Għallek, t tivvotaw favur il-proposti mħejjija me rapporters stakom, il-Sinjura Verber u Sur Coelho, li nishtiq nirringrazzja mill ġdid għaxxol siwi ta'kom biex tikkonkludu dan il dokumenti fl-imkien mal-Presidenza Irlandiża. Grazie. Komissarja, tira palabra ora il Grazzi, Kommissarju. Ġifiri, sanħalu f'dej il-rapporter Sur Coelho. Grazie, Fna President. Grazzi, Sinjura Malmstrom, tal-li inti tajt l-impenti għal dan il-proċess. Jider li se jkollna sistema ta' komunità u din hija xi ħaġa li dejjem xtaqna. Itqajmu diversi punti u nixtieq nirringrazzja lil kull min ressaq daw il-punti. Aħna ma rridux is-sitwazzjoni fej fejn konna daw il-kontrolli tal-frontieri. Aħna rridu nirrinforzaw il-libertà tal-moviment, għalli bekk aħna nkunu nistgħu nwaffqu l-introduzzjoni illegali fil pajizi Dan irid jiġi deċiż mill-Kummissjoni. Rigward eh, l-integrazzjoni aħna ngħidu l-LED di mhix xi ħaġa vera. Mhijiex biss każ tal-Bulgarija jew ir-Rumanija. U ma jixtiequ li jkunu membri ta' Schengen. Iżdem biżat preżenti Jiġifieri li jkun hemm pass magħmul li ma mbagħad ma nkunux nistgħu nkomplu fuqu. Irridu nassiguraw illi jidħol kulħadd la darba dawn ikunu laħqu l-kondizjonijiet. Jiġifieri la darba l-kondizjonijiet ikunu mill-fuq mill-ħuqa m'hemmx eh, tieni klassi naf li ħajkun hemm nies li se jivvotaw kontra din il-ħaġa, iżda nixtieq nirringrazzja l kulħadd għax kulħadd għamel sforz eh, f'dan is-suġġett kien hemm ħafna suġġerimenti u nixtieq nirringrazzja wkoll il-kooperazzjoni ta' diversi kollegi. Grazzi l kulħadd. Grazzi, onorevoli Koelio. U l-aħar kellim fuq dan is-suġġett hija s-Sinjura Weber. Jena nuża dawn il-ftit minuti biex nibat żewġ messaġġi. L-ewwel net irrid nirringrazzja l ħabib tiegħi Carlos Coelho u l kollegi kollha l-oħrajn illi huma shadow rapporteurs u anki lill-assistenti tagħna u lill-personal hawnhekk fil-Parlament illi tant għena. It-tieni messaġġ illi xtaqt tinwassal huwa dan. Għalija li jina 100% favur l-Europa mu se jiskanta li membru li jieġi minn pajis li mux bħalissa membru ta' zona Schengen xorta kien kapaċi jaħdem bħafna determinazzjoni għal xaħġa illi hija ġit ta' ċittadini Ewropej kollha. Fl-istess ħin jiena għamilt dan ix-xogħol bil-ħsieb tar-Rumanija f'moħħi u bittama illi il-gvernanza ta' zona Schengen se twitti triq biex il-Rumanija u l-Bulgarija jidħlu fi zona Schengen għalix teknikament huma lesti u huma jixtiequ illi jidħlu fi zona Schengen aħna ċittadini Ewropej u għal daqstant aħna nixtiequ illi ngawdu mill-istess drittijiet illi igawdu eh, igawdi kulħadd. Signora Weber, Eh, Grazie ħafna, onorevli Weber, issa senal u dan il-punt se nivotaw għada fil-11 u nofs fuq dan il-punt. Issa naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa dibattitu konġunt fuq eh, rapporti finanzjari. U anki rapporti oħra l-relatati għanna il-rapport Lene u rapport McCarthy